Issa, l-agenda tagħna. Taħt ir-regola 142 kif ukoll brabta mal-Repubblika tal-Venezuela kif ukoll is-sajt fl-ilmijiet tal-Gjana Franċiża kien hemm talba għal proċedura urġenti. Din hija marbuta mad-deċiżjoni. U ħassir votazzjoni fil-bidu tal-seduta ta' għada, ġifiri il-proċedura urġenti għal dik il-kwissjoni tas sajt eh, li l mill-kosta tal-Gijana Franċiża. Wina irċivejt talba li